rapport se proponu emendi fuq it-test biex ikun iktar possibbli li nirfinaw għal-rispett eh, ta' drittijiet intellettuali fl-Europa. Grazzi. Grazzi signora Gallo, grazzi kollegi għada il-votazzjoni sessir fl-offsenar fuq dan il-rapport. Issa emis il-rapport sur Ferreira fuq il-prevenzjoni ta' dizastri naturali u dawk li huma kawżati bil-medmin. U nati il-mikrofonu l-rapporter għal erba minuti sur Ferreira. Grazzi, President. Grazzi, Sur Komissarju, kollegi. Fil-gazzetti rajna titli fuq Eh, nirin, arar, devastazzjoniet u ħsara għall-ambjent, għal nies u għal-territorju. U dina miex bis f'dan l-aħħar sena, f'dawn l-ewwel sitt snin tal-eżistenza tal-Fond ta' Solidarietà tal-Europa, il-Kommissjoni rċevet 62 talba minn 21 pajjiż. U terz minn da eh, eh, kien ta' fil-kategorija ta' katastrofi gravi, seri ħafna drabi ma waslux għal biex eh, jiġu eh, eh, motija għal fondi ma ħafna drabi kienu kien hemm impatt kbir u ħafna drabi kważi dejjem Eh, jorqtu lil dawk li għandhom inqas strumenti biex jiproteġu ruħom eh, stati u persuni. U f'dan il eh, rapport qed ngħidu illi hemm bżonn ninkludu anki it-tnaqqis ta' differenzi bejn reġuni u stati membri f'dan is-settur. U b'mod partikolari biex nkunu nistgħu nagħtu daqatit biex nejnu lil dawn ir-reġuni li huma aktar esposti għal raġunijiet ekonomiċi wkoll ukoll il-katastrofi u daw kumbat illi huma eh, maħluqin mill-bniedem. Anki dawn nirridu nagħmlu prevenzjoni tagħhom u biex nagħmlu dan irridu nsaħħu eh, ħafna drabi dawn jiġu minħabba politika ħażina għax ma jagħtux integrazzjoni bejn eh, l-azzjoni tal-bniedem u l-ambjent sissa eh, ħafna minn dawn nazzjonijiet waslu għal biex ikun hemm iktar espożizzjoni ta' territorju m'għandhomx iwaslu iktar għad desertifikazzjoni dawn il-politika għal daqstant għandhom jiġu mibdula imbidluha kompletament, irid ikun hemm eh, pjanifikazzjoni eh, iktar eh, bilanċata mal-ambjent u man-natura u bekk ikunu nistgħu nigarantixxu valur miżju tal-protezzjoni tat-territorju. Dan huwa suġġett, dan huwa affas li huwa mimli rakkomandazzjonijiet interessanti ħafna, tkellimna mal-rapporters, shadow rapporters u ma daw kollha li proponew biex naslu għal konklużjoni. Nirringrazzja għal kulħadd għall-interess, għall-impenn u għad disponibilità tagħhom għal diskussjoni illi eh, mm, bil-kontribuzzjoni tagħna eh, eh, saħħu ħafna it-test. Il- għafas eh, biex jġiret kontra dawn il-katastrofi billi eh, ibiddel eh, il-mekanizmi eżistenti niddefinixxu mod biex jgarantixxi situazzjoni ta' protezzjoni u neħu situazzjonijiet li waslu għal riskju u insaħu l-rabta bejn sistemi ta' allarmi. Noħol u assikurazzjoni pubblika għal-bidja Ewropea, noħol osservatorju Ewropew għal nixfa u għal arar u e, biex ikun hemm statistika anki fuq nirin fil-foresti. U għabbażi na dinira, e, e, l-istatistika bżon assolutament li namlu e, li kunem possibilità li wieħed jintervjeni bil-fond u fuqtu. President, kollegi, il-prevenzjoni li ġat kellimna fuqa drabi oħra fil-Parlament, ħafna mir rakkomandazzjoniet li edin f'dan ir-rakkomandazzjoni kienu ġa inklużi fil- f'dokumenti oħrajn, irridu natu follow-up u naddu għal-prattika. Ah, sar ftit wis eh, f'dan il-sujġett u l-Komissjon għandhom responsabilità għal dan id-domin. Jina inħeġġis l-Komissjoni biex tilqa dan l-appoċ kbir illi eh, eh, huwa espress mill-Komitat tana tal-Parlament u anki kif inhu appoġġat anki mill-Parlament għax dan huwa test li mhux biss għandu jibqa' bil-miktub imma għandu ukoll jas jasal fil pratika il presidenti sa' qed lista tal-persuni li talbu li jitkelmu taħt il-kaċ tiegħi u nibdew bl-ewwel kellim. Grazzi, President. Il-kellim tele fil mikrofonu eh, il-President titlob li l-kellim biex jerġa jitkellem, biex terġa titkellem il-sinjura. Grazie, President, Komissarju. Dan il-rapport, il-sinjura Patraw Neves, dan il-rapport juri kemmu importanti dan il-suġġett, dan il-suġġett tal-dizastri naturali, dejjem hemm iktar minnhom. U nafu li ħafna minnhom huma kawżati mill-attività umana, ħafna drabi ħafna spess ukoll dejjem għandhom impatt fuq il-nies, il-reġuni u l-pajjiżi. U dan ir-rapport jikkonċentra fuq il-prevenzjoni. Jiena kont l-autur tal-opinjoni tal-Kumitat tal-Bidja ta' dan ir-rapport u jiena nixtieq nifraħ li Sur Ferreira għal kif għaj jkopera ma gruppi oħra tal-Parlament fil-tfassit dan il-rapport. Aħna it-ħassib prinċipali tagħna kien fuq l-impatt tal-arar eh, nixfa u tasħana kif jaffettwaw l-agrikultura. aħna eh, rajna eh, l-effetta dawn it-tlet fenomeni f'pajjiżna u specialment f'Madeira l-spejjeż finanzjari kienu gbar ħafna u dan jfisser li hemm bżonn nimplementaw eh, rakkomandazzjonijiet preventivi f'dan ir-rapport u għandna bżonn anki font ta' Ewropew u sistema ta' koordinazzjoni u solidarjetà Ewropea. Grazzi ħafna. Kellim li miss għal minuta. E sur Luhan Grazie President. L-Europa kella numru kbir ta' disastri naturali, arar, nirin tal-foresti u dan istajf ma kienx eccezzjoni, kien hemm telf ta' ħajiet u umani f'ħafna postijiet u ħsara kbira eh, fi stati membri differenti. Eh, l-art, eh, siġar, il-wirt naturali u anki E, il-wirt kulturali f'ħafna pajjiżi għal daqstant huwa essenzjali li kolna xi e, prevenzjoni ta' diżastri bħala parti integrali tal-politika tagħna għax hemm differenza kbira bejn ir-reġuni differenti tal-Ewropa u hemm bżonn nipproteġġu din id-diversità. Hemm bżonn niżguraw illi jkun hemm prevenzjoni xirqa imwettqa fl-istati membri kollha, ħafna stati membri ma jistgħux jagħmluh dan b-mod xieraq u rridu għal stat napoġaw dawk li mhumiex tajbin biżdejjed biex dawn il-miżuri iwettquhom. Eh, il-kellim li wis, is-sur Kelly ħafna minn dawn id-dizastri f'dawn, specialment dawn l-aħħar Eh, snin eh, waslu għal ħsara kbira kien hemm arar f'pajjiżi eh, din l-aħħar sena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Barnier u l-Kummissjoni għal flessibilità tal-li tatna fondi mill-Fond ta' Solidarjetà sfortunatament ħafna mill-awtoritajiet tagħna ma urewx l-istess flessibilità. Għax kien hemm bżonn li namlu dragaġġ tal-xmara li ma sarx għax ħafna autoritajiet kienu qed joġġezzjonaw għal daqstant issa mħabba li dan is xogħol ma sarx Eh, aħna esposti għal biex dan il dizastru jerġa jiġri. Eh, Nishtiqo nitolbu l-Kommissjoni biex jizguraw il-miżuri jittihdu biex eh, jevitaw li dawn l dizastru jerġaw jittihdu jerġaw jitwet u fil-futur. Is-sur eh, Mikolazic. President, Kommissarju, fil-sena li għaddit ħafna stati membri ġew mill qutam mill-katastrofi nazjonali li mhux biss eh, ħolqu ħafna spejjeż imma anki intilfu ħafna ħajjiet tal-bnedmin. Eh, peress li dawn il-katastrofi nazjonali huma akbar mill-possibilitajiet eh, ta' stat wieħed jiena nappoġġa l-idea li jkun hemm fond ta' solidarjetà. Għandna bżonn inżidu trasparenza u nżidu anki l-mobilità u l-flessibilità eh, biex inkunu nistgħu nieħdu flus minn dan il-fond ta' solidarjetà. L-aspett reġjonali għandu jkun aspett importanti qawwi biex ma neskludux ir-reġuni li għandhom bżonn iktar minn din lajnuna, għax eh, il-forzi naturali ma jirrispettawx il-frontieri u differenzi bejn stati. Mbagħad għandna bżonn il-kooperazzjoni l iskambju tal-esperjenza, speċjalment f'reġuni transkonfinali. Is-Surjar. President, jiena nixtieq eh, najt li jina nista mm, napoġġa dak li għadu kif għalax għax barra mill-kwistjonijiet finanzjari u e, il-prevenzjoni neċessarja biex nevitaw dawn din ħsara e, jina nishtiq najt li nista nitkellem fuq il-land tiegħi li huwa Sassonja illi dan l-aħħar eh, sofrit eh, problemi bl-ilma eh, u bl-arar. Hija kwestjoni li għandna bżonn naqblu fuq miżuri preventivi u nikkoordinawhom għax mhix ħaġa ma tagħmilx sens li wieħed jagħmel intervenzjoni mm, fil-vallata mhux fil- Ehm, fil-parti olja eh, ta' xmara. Hemm bżonn ikun hemm eh, kollaborazzjoni bejn l-istati membri differenti għax il-diżastri eh, naturali ma jqfux meta jaslu fil-frontieri. U issa is-sur Papadopulo. Signora Papadopulo. Nishti insiċi ħaġa għal dak li diġant għal il-Kumitat Libe. Issa, barra minn dak kollu l-int għal fuq is-sistemi ta' allarmi eh, fondi ta' solidarjetà, eccetera. Aħna insistejna fuq fatt ieħor fil-Kumitat Libe. Hemm bżonn insegwu il-prinċipju ta' trattament indaqs illi m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni meta jingħata l-għajnuna. Eh, l-għajnuna għandha tingħata lil żoni li huma milquta u dan għandu ikun għabbażi tal-bżonnijiet reali minn ma nħarsu lejn is-sess jew il- eh, Eh, l-oriġini nazjonali eh, eh, jew karatteristiċi oħrajn. U dan għandu għandu jkun għal daw kollha li huma eh, milquta minn katastrofi naturali u diżastri anki kawzati mill-bnidem. Id-drittijiet tal-bnidem huma dejjem riskju f'dan il-katastrofi u għandhom jiġu protetti bl-istess mod. Grazzi. Grati għal dawn il-interventi u għallura s-nisimaw komissarju. Grazzi, President. U grazie ħafna u koll l-Sur Ferreira l ewwel net fisem il-kollega tijaj, il-komissarju li mustaċ kun prezenti għonek. Iżda grazzi ħafna għal dan il-rapport eccellenti li wasal fuqtu Sur Mikela Iva, rajna dan il-dizastru, eh, dawn il-dizastri ekoloġiċi anki fil-Pakistan u anki f'Haiti. Iżda wkoll hawnhekk fl-Ewropa, fit-territorju tagħna, fl-Ewropa ċentrali. Rajna dawn il-katastrofi Madeira, Portugal, l-Irlanda, Surjar. Tkellem dwar l-arar eh, fis-Sassonja Jiena ma nsejġ dawk tal-2002 meta kont ukoll responsabbli għal politika reġjonali bħala kummissarju. U anki ovvjament eh, waqqafna dan il-fond ta' solidarjetà illi ntuża tajjeb ħafna minn dak iż-żmien l-hawn. Ovvjament irridu niftakru illi mm, irridu nkomplu Eh, insaħħu il-proċeduri tagħna, l-kapaċità tagħna li nwiġbu għad-diżastri biex ikun politika ta' prevenzjoni. Ovvjament tajjeb li nipprevjenu għal dawn is-sitwazzjonijiet biex bekk ma jkonniex dawn il-konsekwenzi gravi tal-katastrofi. Il-Kommissjoni se żomm dan il-bilanċ biex bekk ikonna prevenzjoni, ikonna tħejjija, u mbagħad ikonna t-tweġiba meħtieġa. Sur Ferreira, inti semmejt l-istrumenti biex nappoġġaw l-azzjonijiet ta' stati membri dak xaqsam prevenzjoni l-sur Lowan ukoll itkellem dwar il-fondi reġjonali wkoll sew jappoġġaw dawn il-miżuri u mbagħad għandna l-Fond ta' Solidarjetà. Sur Kelly u kol semma xi punt importanti u Papadopoli u kol iva din hija xaġa mexxija b'mod oġġettiv għalkemm forsi wieħed jista' jerġa' jivvaluta minn ġdid ir-regoli għal dawn il-fondi. Iżda dan il-fond ta' solidarieta li jiena nafu sewwa qed qiegħed ukoll jgħin għal dawn l-azzjonijiet għal dak li xaqsam eh, it-tiswija ta' ħsarat eh, fuq livell pubbliku. U allura aħna qegħdin naħdmu fuq katalogu ta' azzjoni ta' prevenzjoni li l-istati membri jistgħu ikopru l lan huwa illi mbagħad eh, inkatru l-użu ta' dawn il-fondi kif qalet is-Sinjura Paton Nevis u kol Eh, dan ifisser illi irridu ovvjament eh, naħsbu fil-nefqa l dak l-indux jaqsam eh, li namlu tajja pal-ħsarat li jistaw jinqalaw. Iva, edin niprofaw nistabilixxu linji gwida u dana billi nispiraw ruħna mill-mizuri nazzjonali nużaw il-persuni responsabbli biex bekk ikonna dawn il-miżuri komuni, u mbagħad ikonna miżuri biex bekk aħna nagħmlu tajjeb għal żida eh, ta' diżastri u anki diżastri ta' klima. U anki sal-2011 istati membri ġu koraġġuti li kollhom miżuri għabbażi ta' prassi tajba. Din is-sena se nadottaw Green Paper għal eh, biex bekk aħna analizzaw eh, nixfa u l-effetta dan fl-Unjoni Ewropea. Umbat għanna serja u kol tazzjonijiet biex aħna nkunu nafu aktar dwar il-dizastri u l-impatt tagħhom. Umbat eh, konu nistaw niddebattu aktar dettal dan is-suġġett tafu li il-Kummissjoni tal-bitni illi naħdem fuq din l-idea ta' forza ta' ħarsin biex bekk nanalizzaw il-konsekwenzi ta' tsunami u disastri oħra u l-Kumitat eh, dal-waqt se jippreżenta proposti biex bekk insaħħu il-kapacità ta' tweta rispons tal-Unjoni Ewropea dak li għandu xaqsam id-dizastri u sen komplu naħdmu fuq proposti biex insaħħu il-prevenzjoni u għalhekk jiena naħseb li l-Kommissjoni dak li ħatamel u l-proposti tagħkom Dana kollu naħseb u koll se jilqa għal dawn it-ħassib li smajna fil-rapport u biex ovvjament nitwazzjoni għal dawn it-dizastri sa' minn għalaw. Grazie ħafna, Kommissarju. Bekk intemmu dan il-punt, grazzi s-sur Ferreira għal dan il-rapport, nifutaw dwar dan il-punt eh, f'nofsinar. Naddu għall aħħar punt fuq l-agenda, rapport tas sinjura Teokorus, itnaqis tal-faqar u inta impiegi fil-pajzi t-izviluppaw u għalek nisimaw l-rapporter, erba minuti.